now. dragi colegi lucrătorii sezonieri și transfrontalieri reprezintă o categorie indispensabilă. Sur President, Sinjuri, il-ħaddima staġjonali huma verament importanti għas-suq eh, waħdini u aħna fil-kriżi tal-korona rajna illi verament għandna sistema li tista' tkun fraġli faċilment. Għal raġuni aħna nasbu illi issa li hemm bosta nies li jinsabu f'din is-sitwazzjoni diffiċli rridu nipprovdulhom sigurtà. L-Unjoni Ewropea għandha toħroġ mekkaniżmi ħalli bekk naraw kif l-istati membri qed jospitaw lil daw ħaddiema joħolqu kundizzjonijiet biex iħallsuhom u biex jieħdu ħsiebhom anke f'termini ta' akkomodazzjoni skont l-standards iktar importanti u aħna rridu naraw li jkun hemm garanzija ta' assigurazzjoni anke fil każ li jkun hemm pandemiji bħal dawn u fil każ li jkollhom bżonn kura medika jiena naħseb li għandu jkun possibbli wkoll illi l-ħaddiema verament ikunu jistgħu jibbenefikaw mill protezzjoni ġifieri jiena naħseb li din xi ħaġa illi rridu nqisuha. Grazzi. Eh, muchas gracias. Grazie. Il-pandemija u rrit li l-mobilità tal-ħaddiema migranti fl-Ewropa mhux dejjem tir-rispetta l-ugwaljanza maċ ċittadini tal-post nirreferi għal ħaddiema intra-Ewropej kif ukoll dawk li jorġinaw minn pajjiżi terzi bħal Majot għal ħaddima staġjonali fil-qasam tal-bidja li għenu ħafna għal forniment ta' prodotti bażiċi fil-kriżi rajna każijiet ta' kundizzjonijiet ta' xogħol prekarji ħafna u riskju għas-saħħa tal-bniedem għaldaqstant hemm bżonn li insibu abbużi potenzjali għax għaliex għalkemm f'minoranza dawn um, jagħmlu ħsara lil settur u joħolqu kompetizzjoni żlejali u dan jiġri fuq smoħrajn fejn ikun hemm intermedjarji eh, eh, fraudolenti li jaqbdu ħaddiem u joħduh pajjiż ieħor f'kundizzjonijiet ħżiena bħalma ġara fil-każ ta' ħaddiema Spanjoli, Bulgari u Rumeni fl-Olanda. Ma nistgħux nippermettu li jsir dan il-ħaddiema kollha irid ikollhom ugwaljanza ta' trattament ħarsien soċjali, kundizzjonijiet xierqa u aċċess għall għajnoni statali irrispettivament mill-pajjiż ta' oriġini jew destinazzjoni. Grazzi ħafna għal minuta l-Onorevoli Brunet, Grazzi ħafna, Sur President. Kummissarju, Sinjuri, jina kontenta illi qed naraw din l-inizjattiva riżoluzzjoni sabiex nipproteġu l-ħaddiema transkonfinali u dawk staġjonali fil-qafas tal-kriżi tal-COVID-19 ma stajniex imbassru din il-kriżi però tippermettilna illi naraw illi dawn il-ħaddiema għandhom ikollhom l-istess trattament din il-pandemija il-pandemija waslet għal kriżijiet u abbuż ukoll. Mhux l-istati membri kollha qed jippermettu li drittijiet jiġu rispettati, il-ħaddiema għandhom jingħataw kopertura effiċjenti ta' sigurtà soċjali. Hemm rwol importanti għall-ILA u l-ispetturi tax-xogħol Irid ikun hemm traspożizzjoni ta' malajr tal-direttiva tal-ħaddiema stazzjonati. Grazzi ħafna. Normalment ma natix il-kelma lil persuni li ma jkunux fis-sala. Però ser nagħti l kelma lis sur Rataċowski. Iva jiena nappoġġa il-mozzjoni ta' riżoluzzjoni fuq dawn il-ħaddiema staġjonali. Importanti illi aħna naraw illi dawn huma ħaddiema ta' pajjiżi terzi. u eh, rridu wkoll nħarsu lejn il fatt li huma qegħdin jaħdmu wkoll f'kundizzjonijiet iktar ħażin għal din raġuni naħseb li l-kundizzjonijiet ta' ħidma li għandhom dawn il-ħaddiema jkunu aċċettabbli skont l istandards u li dejjem ikunu skont ukoll il-liġi Ewropea. Jiena naħseb li wieħed irid jaħseb ukoll għal ġejjieni. U nikkonsidraw li hemm bosta nies minn Pariġi u iżvezja li jinsabu fl-istess allura kulħadd għandu jkun l-istess kondizzjonijiet grazzi. Grazzi ħafna li sur Radaċowski, minuta għal kollega Sur President, eżis kollegi, aħna għandna bħalissa eh, xi ħaġa li qed tinstema ħafna anke fil-qasam tal-produzzjoni tal-laħam għall-ikel għall-konsum tal-bniedem u qed naraw li hemm ħafna nies li huma palissa infettati u x'qed jgħid il-President ta' din ta' dan ir-reġjun Nord Rhine-Westfalen qed jgħid ukoll li aħna m'għandniex eh, naraw illi huma għandhom ikunu responsabbli għal eh, saħħa tagħhom. Jiena naħseb illi din hija xi ħaġa verament eh, xi ħaġa li waslet għal ħafna loan dumping u ħafna atti kriminali wkoll. Iżda billi aħna allura noqogħdu lura milli ngħinuhom billi jmorru jistgħu jerġgħu lura lejn pajjiżhom din hija xi ħaġa li tmur naħseb kontra hija xi ħaġa pjuttost Grazzi ħafna surrantke. Randke. Hunderte noj corona fell in einer Schlachterei in Gütersloh. Hemm ħafna nies li huma infettati Eh, minħabba il-virus tal-korona illi kienu ħaddiema staġjonali illi il-president ta' Nordkajn Frisfalnia jgħid li dawn huma nies li ġabu l-virus magħhom u naħseb li din hija narrattiva razzista ħafna U apparti minn hekk jiena naħseb li f'Ewropa maquda naturalment ir-responsabilità hija ta' reġun ta' Nordrhein Westfalen biex nipproteġu wkoll il dawn il-ħaddiema li ġejjin mir rumanija u minn pajjiżi oħrajn minħabba li nafu li dawn huma nies li qegħdin jgħinu lir reġun għal din raġuni aħna qegħdin nitolbu lill-Prim Ministru lill-Ministru tar-Reġun biex jieħu ħsieb lil dawn il-ħaddiema. U jekk mhux biżżejjed aħna jiena naħseb li m'għandniex noqogħdu lura mill-lejl verament nisqu fuq l istandards minħabba li aħna rridu nwaqfu darba dejjem din l-esploitazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Aguiar. Grazzi President, nixtieq nibda billi nirrikonoxxi l-ħidma l-kbira tal-ħaddiema staġjonali fil-qasam agrikolo Dil-kriżi fakritna x'inhi sitwazzjoni fi Spanja ma setgħux jinġabru il-frott minħabba l-coronavirus u allura ma setgħux jiġu koperti dawn l-impjiegi u allura hija kbira li parti mill-Gvern Soċjalista tal-Gvern ta' pajjiżi qegħdin jasru l dawn il-ħaddiema. Din l-akkuża tipprova tagħmel ħsara lill immaġni tal-bidja quddiem iċ-ċittadin Eh, qasam li huwa strateġiku għal pajjiżna. Ma nistgħux naċċettaw din l-akkuża lanqas minn gvern li filwaqt li kienu qegħdin imutu 40,000 Spanjol li nofshom kienu anzjani fid-djar tagħhom kienu qegħdin jiġu imċaħda mill-aktar miżur importanti ta' saħħa jekk hemm xi ħaġa li trid issir bħala akkuża hemm bżonn jara l-gvern x'inhu jagħmlu. Frau Kollegin Aguilar, es folgt für eine Minute Frau Kollegin Gemma. l Gemma. Grazie Presidente. Grazie President. Aħna nafu tajjeb li l-miżuri adottati mill-Istati membri biex nraznu niġġieldu l firxa tal-virus waslet biex dawn il-ħaddiema staġjonali ibatu konsegwenzi jibsa fil-pajjiżi fejn kienu qegħdin jaħdmu. Eh, dawn in-nies li f'daqqa waħda spiċċaw mingħajr dħul mingħajr saqaf fuq rashom, trasport, għajnuna tas saħħa. Nixtieq naħseb ukoll fil-ħaddiema staġjonali fil-qasam agrikolu, spiss vittma tal din il-pjaga mifruxa ħafna fir-reġjun tan-nofsinhar tal-Italja il-kaporalato Dan id-dokument huwa f'waqtu anke meta nqisu l-kundizzjonijiet eh, ta' dawn il-ħaddiema nixtieq li l-gvernijiet jiggarantixxu eh, drittijiet ta' dawn il-ħaddiema u fiħdan il-Kunsill hemm bżonn garanzija r-riżorsi meħtieġa biex nerġgħu nniedu dawn l-impjiegi fil-konfront ta' ta' ħaddiema u kumpanniji. Grazzi. Kulin kima esfolt. Ehm, Grazzi ħafna. Għal minuta l-Onorevoli Furlas. Grazzi ħafna. Sur President, Kommissarju, diġa semmejt. Sur President, ehm, Jiena naħseb illi f'dan il-kuntest irridu wkoll niftakru li dawn huma ħaddiema li huma nies li għandhom il-familji li għandhom il-kundizzjonijiet personali tagħhom. Jiena naħseb illi l il parlament Ewropew għandu jagħmel minn kollox ukoll biex jipproteġihom ukoll biex jissaq mal stati membri ħalli jipproteġuhom. Jiena naħseb li rridu nippruvaw nifhmu wkoll il-ħtiġijiet tagħhom natuhom garanziji u aħna qegħdin hemmhekk biex ngħinuhom u mhux qegħdin hemm biex inxeklu l-eżistenza tagħhom. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Herr Kollege Follas. Es folgt nun. Grazie ħafna. L'Onorevoli Angel. COVID-19 fil-fat wassal għal problemi strutturali problemi fir-rabtiet fl-Ewropa. U ħafna tjaffaċċaw ir-responsabiltajiet il-minħaddem kienu qed jisfruttaw il-ħaddiema. Dan juri l-ispettorat tax-xogħol huwa effettiv fl-Ewropa. Aħna bħala soċjalisti nixtiequ iktar trasparenza u ninkoraġġixxu l-Kummissjoni sabiex tibqa' tanalizza l-impatt illi l-eluq tal-frontieri kien hemm. Nisperaw li l-konklużjonijiet waslu għal pjantazzjoni illi tinkludi proposti leġislattivi fl-aħħar fisem is-soċjalisti nixtieq nirringrazzja l diversi assoċjazzjonijiet NGO u msieħba għal-għajnuna ta' emerġenza li provdew lil ħaddima staġjonari waqt din l-emerġenza. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Bild. Grazzi ħafna, Sur President. Din il-pandemija tal-COVID-19 palma taf tazzabta lill-ekonomija tagħna. Jiena qed nitkellem sabiex niddefendi ż-żgħażagħ ukoll Fi Franza se jkun hemm miljun persuna qiegħda. Iż-żgħażagħ, l-istudenti, dawk li għadhom kif gradwaw se jkunu f'sitwazzjoni diffiċli ħafna ħafna lanqas biss se jkunu jistgħu jsibu xogħol għas-sajf sabiex jappoġġaw lilhom infushom matul il-bqija tas-sena mhux se jkun hemm eh, traineeships se jkun hemm ħafna żgħażagħ illi qed eh, joħolmu li jivvjaġġaw madwar dan il-kontinent, però l-Unjoni qed timponi fuqna illi għandna napplikaw regoli liberi ta' kummerċ. Dawn il-ħaddiema transkonfinali għandhom jingħataw priorità. L-Unjoni Ewropea qed timponi dawn id-dottrini fuqna Aħsbu dwar iż-żgħażagħ dawk li għadhom kif gradwaw. Il-President jaqta' il-mikrofonu. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Anderson għal minuta. Eh, naf persuna li kienet mir-Rumanija li damet kella timxi xi kella timxi xi 8 kilometri biex issib fejn għandha Eh, torqod fil-Ġermanja mandalħat lil min jista' jappoġġja din il-persuna. Nafu li hemm ħafna nies li fil-fatt jistgħu jkunu meqjusa fl-istess sitwazzjoni li qegħdin jintużaw biex għal eh, servizzi ta' tendif jew inkella għal l-oqsma eh, agrikoli u naħseb li d-destin tagħhom m'għandhomx ikun ta' interess għalina żdejjena naħseb li hija xi ħaġa skandaluża li fil-fatt nitrattaw nies b'dan il-mod jiena naħseb illi l-Ġermanja għandha tuża l-opportunità tal-Presidenza biex lil daw kollha lil ħaddiema kollha nkunu nistgħu nipproteġuhom ukoll ħalli bekk Nihdu azzjoni wa tajjeb li aħna fil-Parlament Ewropew qegħdin nippruvaw nagħmlu bidu ħalli bekk flimkien niżguraw li ntejba s-sitwazzjoni. Vielen Dank, Herr Kollege Andresen. Es folgt. Grazie ħafna. L-Onorevoli Zalewska għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President, Sinjuri. Il-pandemija tal-Covid enfasizzat mod traġiku dak li ilna nitkellmu dwaru għal ħafna żmien, is-sitwazzjoni bidlet xi ftit, però fejn l-affarijiet kienu ħżiena issa huma għar. Wasal iż-żmien illi nitalmu lezzjoni u nagħtu xi rakkomandazzjonijiet min-naħa l-oħra aħna bħala MPs għandu jkollna l-obbligu illi nikkoperaw mal istati membri għaliex dawn huma responsabbli għall kontrolli fuq dawn il-kumpaniji li qed jabbużaw lil ħaddiema staġjonali. Irridu nippruvaw insolvu problemi flimkien. Nispera li l-Presidenza Ġermaniża fuq l-aġenda tagħha se jkollha laqgħat bħal dawn bejn il-Ministri tal-Affarijiet Soċjali u Kwistjonijiet Familjari. Nisperaw li jkollna rapport ukoll illi se jkun riżultat tar-riflessjoni dwar dak li rajna jiġri fi żminijiet riċenti. Grazzi ħafna l-Onorevoli Falka. Grazzi ħafna. Eżis kollegi, jiena meta kelli 16-il sena spiċċajt l-iskola u xtraw li rota l-ġenituri tiegħi u mort jiena naħdem bħala ħaddiem staġjonali u jiena qasbis sibt dak iż-żmien fuq il-protezzjoni tiegħi bħala wieħed mill-ħaddiema staġjonali u iżda llum il-ġurnata nara l-affarijiet mod differenti jiena lesti li nisred biex nara illi dawn ikollhom Eh, protezzjoni anke fuq il-livell transkonfinali, ġifieri akkomodazzjoni, protezzjoni, aċċess għas sigurtà soċjali kif ukoll il-garanzija ta' sigurtà eh, u kura tas saħħa tagħhom anke fuq il-post tax-xogħol. Jien naħseb din xi ħaġa importanti ħafna anke billi aħna nħarsu dawn id-drittijiet tal-ħaddiema nirringrazzjakom ukoll li intom konsidrajtu dawn is-sitt punti li verament huma importanti anke fil-kuntest tad-delegazzjoni rumena. Grazzi. L-Onorevoli Majorina l-minuta. La pandemija ha avuto un impatt. Il-pandemija kellha impatt terribli fuq ħajjitna, però ma laqtitx il kulħadd bl-istess mod fil-fatt ħarxet il-kondizzjoni ta' min diġà kien fil-marġini tas sistema ta' produzzjoni għalkemm ikun parti indispensabbli il kundizzjoni li fija jgħixu eluf ta' ħaddiema staġjonali ħaddiema migranti, speċjalment fil-qasam agrikolu, inaċċettabbli sfruttati għal paga baxxa mingħajr drittijiet u fi żmien ta' COVID-19 mingħajr dak il-ħarsien għal saħħa li tkun garantita spiss il-sira inviżibbli taħ dawn in-nies li ħadmu brabta ma' dan hemm bżonn azzjoni aktar b'saħħitha eh, veloċi il-prinċipju tal-parità ta' trattament tax xogħol li anki ċerti regoli Ewropej jaħdmu fuqhom hemm bżonnhom, hemm bżonn kontrolli serji effettivi fuq il-kundizzjonijiet materjali li fiha jgħixu dawn in-nies kif ukoll fuq il-katini ta' tendering li jaqgħu taħtom dawn in-nies, hemm bżonn naħdmu kontra d dumping soċjali u l-kellim jitlef il-mikrofonu. Majorino, Grazzi ħafna sal-minuta l-Onorevoli Conte. ċe bżonju di Hemm bżonn nisimgħu, nisimgħu il dawk il-ħaddiema kollha staġjonali u transkonfinali. Jekk nixtiequ nirrispondu serjament għal ħtieġa ta' ħaddiema tal-ekonomija tagħna irridu nagħtu prijorità lil ħaddiema qiegħda melquta mill-kriżi. Forsi l-possibilità li ndaħħlu sistema ta' vouchers biex nirregolamentaw dawn it-tip ta' xogħol u ninċentivaw. Nirreferi wkoll għal dawk il-ħaddiema li jaħdmu biss għal ċerti staġuni, pereżempju dawk li jaħdmu fil-qasam tat turiżmu pereżempju l-skiing instructors, dawk li eh, jaħdmu bħala lifeguards, dawn għandhom ikollhom kundizzjonijiet tax xogħol regolat mill-istati membri. B'hekk biss ikun hemm prospettiva aktar konkreta biex noħorġu minn din il-kriżi. Vielen Dank, Frau Kollegin Conte, Es folgt für eine Minute. Grazie ħafna issa għal minuta l-Onorevoli Sagatz. Sur President, eżis kollegi, il-kriżi tal-COVID-19 qiegħda tpoġġi lil dawk li s-soltu jaħdmu pajjiż ieħor f'pożizzjoni diffiċli jiena ngħix f'reġjun fejn ħafna minn nies illi fil-fatt ġejjin ta' sekwit biex jaħdmu verament nista' narhom bajnejja ta' kuljum. Jiena ġej minn post eh, fl-Awstrija illi vera rajt kemm il-kontribuzzjoni ta' ħaddiema barranin kienet importanti u jiena naħseb li importanti ħafna li l-Parlament Ewropew jagħti ehm, messaġġ importanti lil dawn ħaddiema li huma iktar mobbli u ngħidulhom li aħna verament nismawhom jiena naħseb illi Irridu naraw eżattament aħna sa fejn ħa nilqu e, il-linja massima jiena naħseb illi fil-fatt irridu nibatu messaġġ qawwi min-naħa tal-Parlament Ewropew. Grazzi. Grazzi ħafna issa l-minuta l-Onorevoli Negrescu. Sur Kummissarju, Sur President, jiena naħseb li dan huwa pass importanti ħafna biex noħolqu eh, kundizzjonijiet aħjar għal dawn ħaddiema staġjonali. Jiena naħseb ukoll li m'għandniex ikollna skjavitu moderna laqas minħabba din il-kundizzjoni. Jiena naħseb li mbossa problemi u ksur ta' drittijiet soċjali u ta' drittijiet ta' ħidma u Fil-fatt kien hemm ħafna wkoll li kien perikolat min-naħa tar Rumanija kien hemm bosta affarijiet li ma kinux possibbli minħabba l-kriżi u issa nafu illi hemm ħafna punti importanti oħrajn u aħna qed naraw li kien hemm ħafna firem milli kienu miġbura għal din riżoluzzjoni iżda xorta waħda ma solvejniex il-problema aħna qegħdin naraw illi dak li qed jistennew minna l popli hija li aħna nieħdu azzjoni anke f'kuntest ta' ksur ta' liġijiet. E kif ġara fil-Numanija? Għajni minut fra' kollegin Sardone. Grazzi ħafna, issa l-Onorevole Sardone għal minu Grazzi President. Edina hawnhekk biex nitkellmu dwar il-ħaddiema staġjonali u l-Covid u anke l-ġestjoni tal-frontieri mela ngħidu l-verità ngħidu ġera fl-Italja f'dan iż-żmien Covid kien hemm eluf ta' migranti regolari li żbarkaw fil-kosti tagħna. Il-ġestjoni tal-konfini ma tantx ħadmet sew ġifieri. Anke problema bil-kwarantina kien hemm dajjeż ad hoc bil- kumditajiet kollha biex niġġestixxu l-emerġenza u anke l-akkoljenza. Kien hemm ukoll dajjes ta' akkoljenza ma kienx hemm relokazzjoni pereżempju xejn. Imbagħad fuq il-ħaddiema staġjonali x'għamel il-gvern għamel sanatorium bl-iskuża tal-emerġenza ta' dawn l-istaġjonali fil-qasam agrikolo. Dan meta tqis l-Italjani kollha qiegħda falliment tal-Italja u għall-Ewropa grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Sardone. Grazie ħafna issa l-Onorevoli Luġen għal minuta. Grazie ħafna, Sur President. Il-kriżi tal-COVID uriet kemmu kemm huma importanti l-ħaddiema staġjonali sabiex aħna iċ-ċittadini ikollna l-ikel jistħaq rispett u rikonoxximent u nirringrazzja lir-rapporter għal dan l-abbozz, importanti li jkun hemm protezzjoni ukoll għas-sistema agrikola. Meta niġu għal ħaddiema transkonfinali, 50% tal-ħaddiema fir-reġjun tiegħi huma transkonfinali, importanti illi naraw illi ma nagħmluhomx ħajjithom iktar diffiċli b'dil kriżi jistgħu jivvjaġġaw ukoll permezz ta' xi passaport li jiffaċilita l qsim tal-frontiera. Jista' jkun hemm xi organizzazzjoni burokratika wkoll. Jistgħu jingħataw pereżempju eh, passaport b'ħames tilel pereżempju għal dawk li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa. Nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni tagħhom, grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Kohu tal-Minuta. Grazzi ħafna, Sur President, kollegi, jiena diġà tkellimt f'din il-kamra dwar il-ħtieġa illi nipproteġu d-drittijiet tal-ħadima transkonfinali ser nivvotaw f'dis-sessjoni fuq riżoluzzjoni importanti dwar id-drittijiet ta' ħaddiema transkonfinali u dawk staġjonali wkoll. Jiena għal ħames snin kont wieħed minnhom dan huwa pass fid-direzzjoni tajba hemm bżonn ta' azzjoni konkreta kemm nata l unjoni Ewropea u kemm nata tal-Istati Membri, kemm leġislattiva kif ukoll non leġiżlattiva. Irridu wkoll noffru informazzjoni kruċjali. Aħna ma minnix dan waqt il-Covid jiena fl-uffiċċju tiegħi kelli niftaħ punt ta' informazzjoni għaliex eh, l-awtoritajiet ma kinux hemmhekk fir-reġjun tiegħi Salisja importanti li nżommuhom informati l-uffiċċji pubbliċi għandhom jafu għandhom jagħtu informazzjoni aġġornata u korretta bħala dritt fundamentali. Grazzi ħafna. Issa fisem il-Kummissjoni l-Onorevoli, anzi il-Kummissarju Schmidt. Sur President, Sinjuri, Iddiskutejna llum suġġett importanti ħafna illi imur fil-qalba tal-kostruzzjoni Ewropea il-moviment ħieles tal-ħaddiema. Din hija assi importanti huwa suċċess, però huwa wkoll responsabilità kbira. Sfortunatament fid-dawl tal-kriżi attwali rajna illi forsi qabel kien hemm kwistjonijiet bil-moviment ħieles li ma kinux aċċettabbli, kundizzjonijiet illi ma kinux aċċettabbli bħal dawk tal-akkomodazzjoni tal-għajxin. Ser nippruvaw nirranġaw dawn il-problemi b'mod aħjar u iktar malajr, però mhux soluzzjoni illi innaħu id-direttiva tal-istazzjonar tal-ħaddiema. tal istazzjonar tal ħaddiema anzi li sempliċement napplikaw di direttiva għaliex jekk napplikawha nar, ma narawx dawn il-problemi. Il-problemi qed joħorġu minħabba nuqqas ta' liġijiet. Qed nappella lil kulħadd, speċjalment lil min ħaddem iva u lill istati membri wkoll sabiex jaraw illi l-liġijiet tal-Ewropa jiġu applikati u jekk dan isir nerġgħu nistabilixxu id-dinjità ta' dawn il-ħaddiema li tant jistħoquha. Grazzi ħafna. Sabiex nagħlqu d-dibattitu il-Ministru Brinjaċ fisem il-Kunsill. Grazzi ħafna, membri onorevoli sabiex nagħlaq nixtieq nerġa' ntenni l-appoġġ tal-Kunsill tal kunsill għal dawn il-ħaddiema. Il-Kunsill qed jipprovdi ambjent ta' xogħol sigur sikurta soċjali dawn il-ħaddiema. Aħna lesti niddiskutu flimkien mal-Parlament u mal-Kummissjoni sabiex insibu l-aħjar soluzzjoni sabiex naffaċċaw l isfidi imposti minn COVID-19. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna jekk fim tajjeb din hija l-aħħar darba li ser tkun qed titkellem bħala eh, ta' anzi taħt il-presidenza Kroata, grazzi ħafna tal-li kont hawnhekk magħna. Nisperaw illi nerġgħu niltaqgħu. Grazzi. id-dibattitu ingħalaq il-votazzjoni se ssir għada is-seduta hija sospiża sas kwart, Grazzi. Bobić letra. kupa liedra? Kupa liedra,